estradizzjoni tal-ġurnalisti Ewropej dan jista' jsieħu wkoll fit-Turkija fejn qed jinħatfu wkoll ġurnalisti Ewropej. X'qed tgħidu hemmhekk? Qed tgħidu li hu kiser jew dak kiser is-sigriet tal-Iran jew it-Turkija. Però toqgħodux tilagħbu ta' Ponzi Pilatu Umbat meta l-informaturi jew l-ġurnalisti jiġu kroċifissi grazzi ħafna hemm blu kart min-naħa tas-Sinjura Gomes. Jiena naqbel illi fil-fatt dan huwa korp politiku u aħna eh, nistgħu nagħmlu opinjoni politika u qed nagħmlu dan, però min-naħa l-oħra aħna nistennew li l-rati speċjalment tar-Renju Unit illi mill leadership sebqgħu fl-Unjoni Ewropea huma marbuta mit-trattati tal-Unjoni Ewropea u bażi għalhekk ta' bażi ġuridiċi u legali u mhux politiċi li qed nistennew riżoluzzjoni li tippravjeni estradizzjoni l-hemm pajjiż illi qatt għandu l pina tal-mewt. Inti taqbel sur Kuluglu. Jiena naqbel bi sur Kuluglu. Aħna ħriġna ħafna sqarijiet dwar Venezuela, Turkija, dwar kollox. U intom qed titkellmu dwar il-proċedura lokali diġet rispettata fil-kas ta' pajjiżi oħra, aħna għamilna interventi, għamilna stqarrijiet, għalfejn qed nagħmlu dan issa għaliex il-gvern Ingliż qiegħed f'diżastru minħabba l-Brexit. U għalhekk il-gvern qed jipprova jeħlisa ħafif bla estradizzjoni ta' Assange dan mhux ġust, inti politiku u għandek tieħu pożizzjoni. Inti favur jew kontra l-estradizzjoni? Iva għandek id-dritt li tirrispondi. Grazzi ħafna, napprezza ħafna. Din hija kwistjoni legali, daqshekk. Hija kwistjoni legali. Issa jekk inti xi avukat jew politiċi illi tintervjenu fil-proċediment legali, Iva, dan u hija perspettiva leġitima, anki jekk ma naqbilx magħha, però dan huwa l-privileġġ tiegħek. Privileġġ li targumenta dan, però dan imur kontra il-mod kif l-istituzzjonijiet demokratiċi tal-punent huma organizzati hemm separazzjoni bejn l-eżekuttiv u l-ġudikatura. Din hija xi ħaġa fundamentali. L-Onorevoli Miranda fisem il-ħodor. Minuta. Iva, sur kull gru jista jirrispondi l-kollega. Jina nishtiq nirrispondi l-kollega. Anzi, nishtiq nistaqsi mistoqsi l-kollega. Xitajt dwar il- proċedimenti fit-Turkija. Turkija għandha raġun meta tajt dan dinjazzjoni azzjoni legali u tridu tirrispettaw il-proċediment legali fit-Turkija ma tinterferxux. Mela allura għal iġra daqstant stqarijiet kontra dak li qed jiġri fit-Turkija għalfejn allura? Jien se nżomm din bħala mistoqsija retorika. Tajt is-Sinjor President tixtieq tirrispondi sur Dartmouth. Iva, dak illi qed jgħidu l-kollegi u illi il-gvern Ingliż għandu jinterferixi fil-proċedimenti legali. Dak li qed tgħid dwar it-Turkija huwa illi aħna nippruvaw nintervjeru. Jiena naqbel miegħek bisħieħ mal-kritika tat Turkija. Jiena nispera nixtieq illi il-gvernijiet tagħna jagħmluha ċara illi Turkija ma ssir qatt parti mill-Unjoni Ewropea anki jekk il-Renju Unit jitlaq. Tajjeb ħafna, smajna żewġ naħat tistgħu tkomplu għalikom. Nisamu issa lis-Sinjura Miranda fisem il-ħoddor. Grazzi. Jiena kelli laqa ma' ma' Sura Sanġ nhar tlieta fil-ambasċata ta' Ekwator, però dan ovvjament ma seħx għaliex ġie arrestat. Irridu niddefendu il drittijiet tiegħu mhux biss li e, nipproteġuh minn pina tal-mewt, però għandna nipproteġu wkoll il-libertà tal-espressjoni u id-dritt għal xiera ma nistgħux nippermettu li xi ħadd jispiċċa f'ħabs Amerikan għaliex kixef reati kontra l-umanità. Aħna m'għandna l-ebda garanzija li l-pina tal-mewt mhix ser eh, tiġi applikata. il qrati tal-Istati Uniti mhux qed joffru garanziji li mhux se jkun hemm pini tal-mewt. Jidher li kien hemm kollużjoni bejn eh, l-Ekwador u l-Istati Uniti. Assange m'għandux jiġi estradit inkella kwalunkwe ġurnalist investigativ jitpoġġa f'riskju. Grazzi ħafna issa naddu għal proċedura tal-catch DI l-Onorevoli Kuneċna. Kollegi? Jiena naħseb illi hawnhekk hemm rwol ċar illi jrid jinqeda mela tal-Unjoni biex aħna nikkondannaw illi jkun hemm proċess li ma jkunx wieħed eh, jikser il-proċess legali. U dak qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk. L-iskandli kollha illi nkixfu mill-2014 bħal pereżempju l-Lux Leaks jew il-Panama Papers eh, nkixfu grazzi għall whistleblowers huwa fl-interess pubbliku allura jiena niġi naqgħu nqum. Jekk għalikom Julian Assange huwiex eroj jew traditur jew x'inhu. Jiena na palissa nara di sekondarja. Jiena li nara importanti huwa jekk aħna rridu nipproteġu il-whistleblowers mela rridu nipproteġu l-Assange u dan irid jiġi stradit lejn pajjiżi pajjiż fejn il-President attwali jqis il-ġurnalisti għadu tal-poplu ma naħsibx li ġurisdizzjoni bħal din tkun ġusta. ċagna ben Jurova għassin sol għal-fel. Grazzi ħafna f'sem il-Kummissjoni. L-Onrevli Junova, Jurova, Kummissarju. Biex tala id-dibattitu grazie ħafna din diskussjoni nixtieq intenni illi illi aħna għodu fuq l-indipendenza u professjonalizmu professjonaliżmu tal-rati fil renju Unit u nibqa' konvinta li d-drittijiet fundamentali u d-dritt għal proċess ġust jiġu rispettati fid-deċiżjoni tal-qorti grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa l-kelma lil kelliema li mismela, mela biex nikkonkludi nixtieq ningrazzjakom għal din l-opportunità biex ikonna dibattitu fuq din il- din il dan il-punt aħna se nsegwu mill-viċin l-iżviluppi ta' dan il-każ ta' Sur Assange darba għal darba oħra ningrazzjakom għall attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Bekk nagħlaq id-dibattitu. Bekk għalaqna leġ, l eh, spiċajna leġenda issa se nkomplu bi xogħol tagħna għada fit tminja u nofs ta' filgħodu. L-aġenda ġiet ippubblikata fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Mela, dan il-din laqajja ġurnata lejla tajba, signori. Grazzi għal xogħol li għamilt.